l-aspet. Din hija ta' sfida għaċ-ċittadin Ewropew. Grazzi. Grazzi Kummissarju. Id-dibattitu huwa magħluq. Il-votazzjoni se ssir għada. U bekk wasanna l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna u r-rapport mis-sur Wagner, Sosa Wagner dwar il-governanza il tal-internet se nagħti l-kelma li rapporter Tana għal erba minuti. Grazzi. Grazzi ħafna President President. Il-rapport li jiena preparajt flimkien mal-Shadow Rapporters iħares li l-internet bħala ħaġa pubblika u dinija li wieħed irid jiġġestjona u jżomm f'moħħu l-interess komuni model li għandu jippermetti li, li ħadd ma kontrol kontroll tiegħu biex jikkontrolla l-flus ta' informazzjoni li tidħol l internet Tħassib ewlieni ta' rapport huwa l-pożizzjoni li fil-governanza tal-internet eh, meta niġu għall ismijiet u n-numri ikall. Minħabba li hija istituzzjoni privata li eh, hija sottomessa liġi tal-Istati Uniti aħna eh, jieħed iżommor li hija ħaġa eh, verament unika, din hija tagħmel xogħol delikat. Aħna nħossu li għandu jinżam għax l-aġir tagħha kien effiċenti u effikaċi aħna nipproponu li kunem riforma biex jippermetti li kunem partecipazzjoni ikbar mill-istituzzjoni Ewropej fil tmexxija tiegħu. Madana kollu l-internet huwa fuq l qabel kollu strument ewlieni biex wieħed jeżerċita drittijiet fundamentali u biex wieħed ikun jista' jgawdi minn ċittadinanza li hija verament demokratika. Għalhekk għandhom jiġu stabiliti garanziji ehm, biex ma jkun hemmx viġilanza ġdida jew xi ktib ta' kontrolli u ċensura ehm, minn eh, atturi pubbliċi jew privati din il-forma biex l-aċċess għall-internet u l-ħarsin tal-ħajja privata tkun ħaġa reali u mhux illużjoni, speċjalment tlop il-gvernijiet biex ma jikkontrollawx l-aċċess għall-internet bil-ċensura, bil-blokkar u bil-filtru jew b'xi mezz ieħor. U fl-istess ħin eh, jew inkella eh, jgħatu dan ix-xogħol eh, kumpaniji privati il-ġestjoni dwar il-ħarsin tal-żar, tal-minuri, għandu jkunu limitati, għandu jkunu bazati fuq il-liġi u għandhom jirrispettaw il-prinċipju ta' proporzjonalità kif għal mill-Tribunal ta' Ġustizja tal-Unjoni Ewropea u minn tribunal ta' Drittijiet tal-Bniedem. L-aċċess għall-internet għandu jiġi eh, mod li l-ċittadini jkollhom forma effiċenti u mingħajr ma jkun hemm diskriminazzjoni u wieħed irid jagħmel sforz speċjali ma' dak li għandu x'jaqsam għal eh, mannis li joqogħdu f'partijiet eh, rurali ħaġa li ġiet approvata ġa minn parlament Aħna nħossu li huwa importanti ħafna li l-vuċi tal-Ewropa tinstema maquda u b'saħħitha fil-governanza tal-internet fl-ikal u fil-xenarji eh, internazzjonali oħra, speċjalment dak li għandu xjaqsam il-forum għal governanza tal-internet. għal hija huwa strument eh, importanti ħafna l-IGF, l-IGF eh, fis-soċjetà privata u pubblika din ħassir f'Settembru fil-news laqa u din l-importanza tagħha mhux ħaġa li ma notajniex meta preparajna dan rapport aħna nappoġġaw Eh, eh, u fl-istessin proponu li kunem ċerta tibdil fil-maniera kif jaġixxi. F'dan il-kuntest huwa importanti ħafna li wieħed jiddefendi l-prinċip tal-Unjoni Ewropea, dak li qegħdin fil-tieni eh, artiklu tal-trattat tiegħu, speċjalment ir-relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi li l-valuri tagħhom jkunu differenti minn dawk tagħna. Kollegi, l-internet huwa baħar huwa oċean li għandu jaqqat il-ċittadini f'libertà. Jiena nagħlaq billi nirringrazzja l kollegi kollha li ħadmu miegħi biex nippreparaw dan ir-rapport kif ukoll l-impjegati ta' kommissjoni li għajnuni eh, ħafna f'dan. Grazzi ħafna għall-attenzjoni tagħkom, speċjalment ta' sektar. Grazzi. Thank you very much. Uh, we now have a number of speakers under the catch. Issa għandna diversi kellima ta' eh, catch DI, is-sur Vos l-ewwel. Grazie ħafna, Signor President. L-importanza tal-internet eh, li għandu xaqsam mal suġġett ta' qabel l-importanza zdiedet ħafna fl-20 sena. Rajna modelli ta' negozju li jiddependu esklusivament fuq l-użu interruzzjoni tal access għall-internet. Fe, għanna fl-edukazzjoni per għanna u koll etiġiċi pala sostitut tal-laqat soċjali u għanna ħafna komunikazzjoni privati u għanna infrastruttura li hija simili mm, għal provista assens bazika. Għanna bżon li konna xi kontroll fuq dak il-kontest. Imma nistgħu għal possibilità li jkun hemm imma evidentement għandu valur li aħna għandna nżommu, għandna nħarsu ma għandix nippermettu online dak li eh, normalment jiġi projbit barra. Aħna għanna libertà fuq naħa imma għanna u koll ħarsin ta' data fuq naħa l-oħra. Dawn mumiex eh, kompetittivi, dawn rin eh, fl-imkien. U aħna għanna ninkorraġiċu l-Kommissjoni li tinvolvi l-uħra dan kollu. Děkuji, paní předsedkyně, paní... Sissa l-internet eh, ġi kontrollat eh, ġi kontrollat mill-gvern ta' t-signora Rojdova. Jessiber terrorizmu u influenza unilaterali minn pajizi bħal u servizzi ta' l-intelligenza eh, hija li għandha bżonn ikun urġenza u l- bħalissa u kollu suwa suġġett tal liġi tal-Kalifornja di maċċib li ħaġa ta' benefiċċju l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha eh, twassal għal riforma interna biex naslu għal iżjed trasparenza u responsabilità ikbar. Ma nħoss li l-gvernanza tal-internet minn aġenzija tal-ġusma u ma tkunx flessibli bizzejiet taħlek li għandna bżonn u li jkun hemm mekkaniżmu effiċenti kontra kull tip ta' deċiżjoni fundamentali mill-korporazzjoni tal-internet eh, bluż tal arbitraċ per eżempju, aħna għandna bżonn ukollu tejbu l level ta' reprezentazzjoni demokratika minn organizzazzjoni ta' konsumaturi wkoll, kif ukoll unions ta' negozji tal-internet li m'għandhomx eh, kontribut adekwat. Naħseb li l-Unjoni Ewropea, l-Kommissjoni Europea għandha tieħu l-wata kollu, Grazie. Grazzi ħafna, Signora President, jgħat li kellem iġdijt, l-internet huwa essenzjali għal-ċittadini u għan-negozju wkoll. Meta wieħed iżomm f'moħħu li bluzu tal-internet nistaw ikonna benefiċċju ta' ħafna servizzi uh, u faċilitajiet, l-internet huwa Ehm, ħaġa publika li kullħat għandu aċċess mingħajr limitazzjonijiet jgħid s-sulluħan. Il-programm konkret għandu jtejjeb l-aċċess għal servizz u jiżviluppa l-infrastruttura fl europa kollha, speċjalment fil-parti rurali partijiet rurali ta' pajjiżi u pajjiżi li qed u ukoll. Dan għandu jwassal għatna is fil- eh, separazzjoni li hemm bejn l europa u l dinja. L-Unjoni Europea għandha tiżgura li l-internet Eh, hija ħaġa li ġimħarsa kontra terrorizmu eh, fuq l-internet. Għanna nidentifikaw l-mizuri eh, mm, biex nħarsu li wkoll miżuri oħra li ġiru aġġuttati mill-komunità internazzjonali, l-Boris sprawozdania. Jedną z kluczowych e, rzeczy jest oczywiście... Rrit nifraħ li rapporter għalix wieħed mill-elementi l-iktar importanti appropja l-perspettiva tal-agenda digitali li fisni li ġejjin se tara li kull ċittadin Ewropew ikollu l-possibilità li kollu aċċess għal broadband internet il-suġġett il qed niddiskutu huwa wieħed importanti ħafna il-parteċipazzjoni tkun ibbażata fuq sħubija għal daqstant irridu naraw li l-Unjoni Ewropea tkun imsieħeb sħiħ li, li garantixxi li dan l-istrument jaħdem kif suppost irridu nigarantixxu il-libertà ta' dan l-istrument, irridu nħarsu drittijiet fondamentali hawnhekk qed naħsbu mod partikolari għal protezzjoni tal-minuri Elementi ħor importanti ħafna hija l-kwistjoni tal-lob tal-azzard fuq l-internet. Hemm bżonn li jkun hemm filter għal din id data dejjem fir rispett ta' drittijiet fondamentali u l-fernijiet tal-istati membri skur se jkunu jridu jikkontrollaw dan l-istrument. Imma l-Unjoni Ewropea trid tkun ittrattata bħala imsieħeb meta eh, tkun eh, ikun qegħdin jiġu fasta dawn ir-regoli. Grazzi. Dziękuję za słowa, że pani prezydent. Grazie, ħafna, signor President. Kollegi, Mem nebda dubju jgħajt sur Paska li l-internet huwa għajjun ta' informazzjoni kbira, huwa baħar ta' informazzjoni. Imma għandna bżonn ħarsu lej il-valur ta' dan din l-informazzjoni, x'ħadd minn din l-informazzjoni tqerreq. U jgħanu qas ta' informazzjoni mhux informazzjoni mux informazzjoni għed taqdi l poplu. Flimkien l internet aħna għed nirċevu pornografija u għaffariet bħal dawn ta' periklu għal-tfal. U l abta l azzar l abta l azzar u ma' kwestjoni li rridu nsolvu flimkien ma' l-ftuħ ta' dan il suq tal-internet. Għanna bżon ikunu nafu xinu ma' l-konsekwenzi ta' dan il-ftuħ ta' suq u għanna nizguraw li l-familji u l-ġenituri jkun jistaw jħalsu l-nfusom minn dan il-fenomenu. L-aspet negativ ta' dan eh, u n żommu moħna u li għandi ħagġa li għandi xtaqsam u ukoll ma' responsabiltajiet ta' suddizjoni u l entitajt li jagħtu tal-aċċess grazzi e eh, l politikaw. Thank you, Madam Chair, Madam Grazie ħafna, Signora President, Signora Kommissarju. Il-Parlament Ewropej eh, eh, suġġerit il-Kommissjoni biex toħloq il-possibilità li jkun hemm rappreżentazzjoni vera ta' soċjetà ċivili fl-fora internazzjonali fuq il-governanza tal-Internet. Kif ukoll il-Konsorzju ta' Organizzazzjoni għall-Istandardizzazzjoni tal-Internet. Għall-Unjoni Ewropea huwa importanti li tħares l-infrastruttura tal-Internet u għandha tkun tista' tiddetendi lil minn attakki terroristiċi u d-dejta wkoll u privatezza. Il-Komissjoni għandhom tiżdiet il-possibilitajiet li jkun hemm sigurtà tal-spazju ċibernetiku. Jena nħoss li huwa hemm bżonn li jkollna miżuri addizzjonali biex ikun istaw naslu għal aħjar u kuxjenza ikbar tal-ġurizzazzjoni tal-reati eh, tal-internet. U biex dan tkun simili biex ikun hemm responsabilitajiet ċari għal dawk partijiet ta' interess kollha. Jiena nisħaq il-bżonnijiet li li dawn ikunu jkun hemm sigurturi speċjalment tal-firms elettroniċi u l-bżonn li nħolqu din l-infrastruttura pan-Ewropea biex nisgura li jkun hemm eh, interoperabilità transkonfinali tal-firem internazzjonali u s sigurtà. Jiena biex nagħlaq ngħid li biex wieħed iżid il-fiduċa tal-utenti uh, biex ikun hemm aċċess għas servizzi u prodotti li huma disponibbli fuq l-internet hija iżid u iżid ta' bżonn li nċertifikaw il-website minn dak li għandu xaqsa il-sigurtà. Grazzi President. U sa ngħaddi għal Kommissarju Kraus fisem il-Kommissjoni. Thank you. Grazzi ħafna, Signora President. l interest qawwi li qed juri l-Parlament Ewropew f'dan il-qasam importanti ta' governanza fuq l-internet enet biex il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun imsaħħa u konsolidata f'dawn l-aħħar snin id-dimensjoni tal-politika pubblika tal-governanza fuq l-internet saret iktar viżibbli, iktar importanti man man illi żdiet l-użu tal-internet u dan kollu għandu implikazzjonijiet ħafna iktar wiesa' Il-rapporter u għamnek nishti u kol nifraħlu u l-kollegi tijaw ta' min jifrħilom ta' sew. Salli id-diskutew u kol dawn il-kwistjonijiet u aspetti ta' politika pubblika fil-rapport tagħhom il-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni Ewropea għandhom ħafna idejat u għanijiet komuni f'dan ir-rigward u forsi indunajtu meta jena prezentajtilkom l-agenda digitali għall-Europa illi ħafna mill-kwistjonijiet imsemmija f'dan ir-rapport kienu riflessi wkoll fl-azzjonijiet tagħna. Il-prinċipju li rrid nisħaq fuq u jien huwa il-ħtieġa illi aħna niżguraw illi il-valuri Ewropej ikunu irrispettati u mħarsa li dawn huma parti mid-dibattitu kollu. Irridu niżguraw, Sinjura President, illi l-interessi u d-drittijiet ta' ċittadini Ewropej u tal-kumpaniji Ewropej ikunu meqjusa fid-dibattitu internazzjonali meta aħna kunu qegħdin nagħmlu ġestjoni ta' din ir-riżorsa globali aħna wkoll se nitkellmu ma' dawk kollha involuti eh, fil-governanza uh, fil globali fuq l-internet li uh, se niltaqgħu magħhom aktar iktar tardan ix-xahar fi Brussell. Ġraj oħra importanti ħafna għal din is-sena se tkun l-Internet Governance forum li se jsir Vilnius f'Settembru u jiena eh, kontenta ħafna l-Parlament Ewropew u koll biħsibu jipparteċipa din is-sena b'delegazzjoni kbira. Jiena naf li intom bħala presidenza se tiddeċidu Uh, eh, min għandu jkun parti minn dik id-delegazzjoni, pero jiena mm, sinċerament nittama illi s-sur Sousa Wagner jkun wieħed jkun membru ta' din id-delegazzjoni l-involviment attiv taħkom f'dan il-forum f'dan l-aħħar erba snin promuova il-valuri Ewropej u jiena ta' dan nista' biss nirringrazzjakom bħala membri tal-Parlament anki għal kooperazzjoni eccellenti bejn l-istituzzjonijiet tagħna. Nittama illi ikon l-possibilità illi nkomplu naħdmu fl-istess spiritu f'dan il qasam ta' governanza fuq l-internet irrit eh, nisħaq fuq eh, fu li għamel il-rapporter. aħna għanna ir-responsabilta illi inħarsu lil minuri minn abbużi li jitwet u permezz tal-internet. Għalek aħna irridu naħdmu fl-imkien sabiex jirnexxinna. U inserħilkom moħkom najdilkom pero li dan mux eh, xol faċli għaliex dawk li huma involuti f'dan il-proċess huma persuni illi moħħom jilħilhom u e, tiskanta il-mezzi illi jisibu biex jagħmlu dak illi għandhom f'moħħom il-pjanijiet ta' azzjoni ewlenin dwar is-sigurtà, sikurezza, e, fiduċa, eccetera hemm ħafna azzjonijiet illi qegħdin jitwetqu u li huma marbutin ħafna eh, mill-qrib mal-problema illi semmejt inti. Jiena naqbel bisħieħ ma dawk il qalu illi f'dan kollu ir wol tal-Unjoni Ewropea huwa importanti aħna għandna responsabilità għandna niffaċċawha u nagħmlu eh, namlu dak li għandna namlu Din hija sfida enormi għalina u għal daqstant hemm ukoll l-iżvantaġġi. Aħna rridu nipprovaw ukoll li nindirizzaw il-problemi illi jinqalaw minħabba il-wiċċ l-oħra liħor tal-munita, però naħdmu ftit ftit u naslu. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju. Id-dibattitu issa mitmum nivotaw għada fuq dan ir-rapport u għandi eh, najdilkom illi s-seduta li mis tkun għada it-tlieta 15 ta' ġunju 2010 mid